Dekroċbok, tiħu l-kelma, trid? Le, Iva, għajt il-President? Dekroċbok. Tulijena ma zum Fernsehauftritt, aber ich wollte... President, nifraħlek tal-li inti qiegħed il-President Onorevoli bħalissa jiena sempliċement trid eh, li tniżil li ismi għal kaċ tiegħi daqshekk. Eh, l-ewwel punt Eh, se nitkellmu fuq id-dibattitu konġunt fuq is-semestru Ewropew. ċajt il-President u għanna il-rapporti ta' Sur Dabaker, ta' Sur Gutierrez u ta' Sur Koferati. U fid-disa kena debattitu dal-ħodu u għetnajt il-lowel kellim għandu erba' minuti u huwa s-sur El Hadrawi. Jekk joġbu. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris, collega's. Grazie Hafna, Sir President, Commissario, kollegi. Illum se nitkelmu dwar suġġett delikatu kumpless ħafna, ġifiri il-pakket dwar il-ferroviji. il pakket dwar il ferroviji Dana diskutejni kemm il-darba u se nkomplu niddiskutuh. Jiena personalment għatma proponejt li niftħu suq b'dan il-mod, imma jek għana tassew irridu li konna suq Ewropew, irridu nizguraw li konna regoli xirqa fuq l-operaturi u li ma kondizjonijiet japplikaw għalihom. U dan huwa suġġett tar rapport tiegħi. Il-proposta tal-Kummissjoni kulħadd jaf ma kienieċ aċċettabbli għalija għaliex il-Kummissjoni ma qisitx il-fatt illi hemm bosta tipi ta' strutturi, ta' networks differenti, esperjenzi differenti illi kellhom ċerti stati membri bil-ftuħ tas suq imma jiena ħdimt ma' Shadow Rapporters u nixtieq nirringrazzjom tal-li ħadmu miegħi fuq dan il-pakket illi aħna se nivotaw fuq u għada. Aħna irridu naraw dan kollu bħala mezz u mhux bħala finalità fih innifsu, irridu noħolqu l-impetu tajjeb għal suq aħjar u dan jista' jkun possibbli biss jekk aħna nħarsu lejn erba' aspetti importanti rridu nsibu bilanċ xiera bejn il-ftuħ tas-suq u l-protezzjoni tal-PSOs min-naħa l-oħra. Umbagħad irridu nevitaw illi linji li għandhom interess kummerċjali jintazlu u l-operaturi storiċi biss ikun jistaw jaħdmu fuq dawk il-rotot. Il Umbat, jekk aħna jkonna regoli, irrid għanna bżon nukol ta' regoli bażiċi fuq l-istruttura tal-imprizi tal-ferrovija, rridu naraw ir-rabta li teżisti bejn dawk l-operaturi u oħrajn u il-holding companies, u rridu nizguraw u kol illi ikkonna eh, kondizjonijiet indaqsa għal kulħadd u bżonn ukoll li nħarsu drittijiet tal-passiġġieri li l-passiġġieri kollhom informazzjoni dwar il-ħruġ tal-biljetti, etc. Kollox ma kollox huwa komplikat il-dossier, imma kellna diskussjonijiet tajbin u issa għandna pakket illi Eh, kiseb eh, l-approvazzjoni tal-maġġoranza fil-Kumitat ta' Trasport u naħseb illi nistgħu nkomplu nibnu fuq dawk il-kisbiet. Hemm xi situazzjonijiet fejn qed isiru għażliet tal-aħjar eh, u għalhekk għandna bżonn inkomplu naraw biex għandu jkollna l-possibilità li naraw l-impatt tal-bilanċi ekonomiċi f'kuntratt. Aħna tkellimna dwar il-gvernanza, għanna ħafna emendi biex eh, imbidlu il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni. Għanna bżon ta' regoli addizzjonali u eh, huwa importanti li kolna il-mekkanizmi tassu xirqa u dinja xaħġa li jena ħdimt fuqha massur sur fiħu ma' kollegi oħrajn aħna ressaqna emendi għabbazi ta' dak li aħna diskutejna u ftemna fuq u fil-Kumitat ta' Trasport għaliex aħna ma nistawx nippermettu illi ir-regoli uh, jiddajfu il-ftejimiet tal-negozjar kollettiv dejjem għandhom jiġu rispettati u naħseb illi għanna proposta eccellenti biex nikkonkludi nixtieq ngħid illi dak illi aħna negozjajna huwa passi ieħor il qudiem jirrappreżenta titjib. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega qabel ma nati il-mikrofonu l-rapporter liħor irridu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-biraħ il-minuti huma disponibbli għaw xi ħadd li għandu xi eh, kummenti x'jamel jekk le mela dawn il-minuti issa ġew approvati. U issa nati il-mikrofonu lis-sur Mathieu Grosch. nixtieq ngħid illi qabel għal dak li huma il-minuti eh, forsi eh, kien hemm xi diskwit